boxer eccellenti fil-fat. Hemm żewġ Kriċkos eh, fl-Ukrajna, hemm żewġ boxers fil-fat. Fin Dank, Herr Kollege Siewitz. Als sekoli. Grazzi, l-Sur Siewicz, l-Sur Kalemissa. One of the most important